l-appell ta' Bukarest. Jiena fil-fat irċivejt u koll nomini minnaħat tal-Soċjeti Demokratiċi tal-IFDD għal-membri tal-komitati jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet bil-miktub dawn il-nomini